ta' april fil-Kumitat Elettorali u sissa il-Venezuela għadhom għal-nix pozizjoni għandhom. Ningrazzjak ħafna sur kummissarju jena nixtieq eh, informa l kollegi li irċifejt seba bozzi ta' riżoluzzjoni nalaq dan id-dibattitu u li futaw dwar dan il-punt u malli ntemmu l-aħar punt tal-agenda tagħna wara f'sinar. Il-punt li jmiss huwa dibattitu dwar l-Azerbajġan. Fisem il-koawturi aħna ħanisimaw lis-Sur Rumeva Irweda li ħajtkellem l-ewwel. Sur President, grazzi jiena ħanitkellem fisem il-kollega tiegħi. Jiena ma tantx jiena fan tal-kuntest tal-Eurovision, iżda Il-fatt li dan hija ikun organizzat f'pajjiż li għandu verament rekord negattiv tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, naħseb li xi ħaġa li tħassibna ħafna. Aħna naħsbu wkoll li f'dak li xaqsam demokrazija ħarsin tad drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali, l-awtoritajiet tal-Azerbajġan għandhom rekord negattiv u għandhom jippermettu li jkun hemm protesti paċifiċi u jifu jindaħlu fil-ħajja u fix-xogħol ta' ġurnalisti li qed jippruvaw ehm, ikopru u jgħidu xa tiġi f'dawn il-protesti. Din hija importanti ħafna u anke f'dak li għandu x'jaqsam dawk li qegħdin fil-ħabs minħabba akkużi li huma politiċi, minħabba raġunijiet politiċi daw għandhom jinħessu anke attivisti li jaħdmu favur drittijiet tal bidem ħaġa importanti ħafna hija illi aħna nkomplu nipromovu d-demokrazija u li nkomplu nedu il-kampanja fuq il- fuq dritti tal-bniedem u nittamaw il azzjoni tagħhom tista' iġġib reformi demokratiċi oħrajn u titjib anke fis-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Azerbajġan. Jiena mħasseb ukoll dwar il-tifrik ta' bini illi kienu parti mill-pjan ta' rikostruzzjoni qabel il-kontest tal-Eurovision. U jiena nixtieq nitlob l-awtoritajiet tal-Azerbajġan ħalli jiggarantixxu illi l-bini ta' din kostruzzjoni f'Bajkur fil-fatt tkun skont ir-regolamenti skont il-liġi u illi dawn isiru grazzi, kollox isir grazzi għal sistemi legali trasparenti. Apparti minn hekk jiena nixtieq napprezza l-fatt li l-grupp tal-IPP fl-aħħar ingħaqad fil riżoluzzjoni konġunta kif kien maħsub u dan kien fil-riskju fil-fatt qabel. Also on behalf of il-kellim li jmiss li hija awtriċi wkoll hija s sinjura Marietta Xake. Eżis kollegi, kif il-Eurovision qed jasal lejn il-finali tiegħu, diversi vuċijiet jinsabu siekta u ma jisux jitnifsu. L-Azerbajġan qed juri illi qed jipprova ċertu glemmer u ċertu propaganda fil-song il-song contest. Imma hemm ħafna każijiet fl-Azerbajġan taksur ta' drittijiet tal-bniedem. Illum il-ġurnata żewġ viċi presidenti ta' partit u Tofik Jakoblu u Gwala Azlani ġew miżmuma fit-toroq ta' Baku fl-Azerbajġan, wieħed biss mill-Viċi President ma ġiex arrestati. Wieħed li għat il-pariri tal-gvern ukoll jinsab taħt arrest, ħaws arrest, u hemm teddit għaddej ma' kull imkien. Hemm anka persuna li ħadd ma jaf fejn tinsab u hemm anka attivisti ta', ta favur drittijiet tal-bniedem u attivisti tal-oppożizzjoni tal-gvern hemm ilhom miżmuma għal iktar minn sena. Aħna rridu natu messaġġ lil dawin in-nies u ngħidulhom illi aħna maħniex ħan insewhom u lill-awtoritajiet tal azberġajn ngħidulhom biex jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u jirrispettaw l-assoċjazzjonijiet ta' ftehim li kienu għamlu. Iridu jkunu parteċipi fil fil fil-ftehim ta' viċinat jew le. Grazzi ħafna. U issa l-kellim li jmiss ukoll li hija waħda mill-koawtriċi għal minuta kjoġbok, is-Sinjora De Kaiser. Grazzi President armajn 10 minnu 10 ilu kien hemm feature importanti ħafna li kienet fuq li kien fuq l-Eurovision l-Eurovision Song Contest ma kien hemm l-ebda e, e, e, kliem fuq il-ksur ta' dritti ta' bniedem sempliċement kienu qegħdin jitrattaw il dal pajjiż bħala post ta' turizmu Issa jina mniex partikolarment favur li nibojkottjaw is-song il song contest tal-Eurovision huwa diffiċli biex aħna nwaqfuh. Imma aħna kena l-istess diskussjoni fuq l-Olimpiċi fuq il-lop Olimpiku fiċ-Ċina din hija opportunità unika fi għandek 600 miljun eh, li nruħ li jaraw fuq it-television nar is-sibt għandek gas, żejt, u flus huwa diffiċli f'dak li għandu xieqsam ma' drittijiet tal-bniedem l-Azerbajġan jina nixtieq il-nies li għandhom id-djar, il-flets u li ġew imkeċċija minn djarhom biex jinbnew postijiet tal-Eurovision għandhom jiġu kompensati. Sempliċement qed immorru wisq qed isir wisq e, e, ħażin u rridu nirrimedjaw u din ir-resoluzzjoni importanti li aħna nappoġġjawha. Grazzi, Signora De Kaiser, hemm talba l-mistoqsija Mr. Engel, tista' taċċetta dan Iva. Kjoġbok. Grazzi, Sur President. Fil-fatt. Nixtieq nappoġġja dak li jett fl-analiżi tiegħek ta' sitwazzjoni fl-Azerbajġan. U l-mod kif jent esprimija b'dak il-mod, ma taħsibx ukoll illi peress li reċentement aħna konna votajna għal l-assessment tagħna fuq l-assoċjazzjoni tagħna mal-Azerbajġan qegħdin fil-kontest li qegħdin ninjoraw dak li qed niddiskutu llum u jekk forsi kien ikun taħtieġa aħjar li sam il-bidu konna ninsistew fuq il-fatt li l-Azerbajġan tkun favur demokrazija u li tmur lura demokrazija. Forsi qed nagħmlu llum dak li mesna minna qabel. Aziz kollega, ma rridx intawal imma fil-grupp ma naħsibx li aħna sempliċement eh, evitajna is-sitwazzjoni tad-demokrazija u tad drittijiet tal-bniedem meta kon qegħdin niddiskutu l-ftehim tagħna tas-sħubija mal-Lażeret nitkellmu fuq eh, eh, pipelines mar-Russja eċċetra inti dan tafu daqskemm nafu jien u l-argumentu li jekk aħna ma naslux ma' ma' daw il-pajjiżi illi saru demokraziji se nkunu f'pożizzjoni diffiċli minkejja dan id-drittijiet tal-bniedem ġew msemmijin hija vitali għalina dan is-suġġett. U aħna rridu inwet u l-missjoni tagħna fl-Ewropa u naqdu il-kummerċ ma' demokrazija dejjem huwa għatta bilanċ. Grazzi ħafna u l-aħħar kelliem fisem il-awturi is-Sinjura Makovi. Mulțumesc! Cazurile Idrak Abbasov și Khadija Ismailova sunt doar... Grazie ħafna. Il-kazi ta' signora Mailova u każ ta' ġurnalista oħra huma żewġ każijiet biss ta' ħafna ħafna ġurnalisti li verament qegħdin taħt pressjoni. Jiena naħseb li dawk li huma ħadd għandhom verament ikunu mresa u is-sistema tal-ġustizzja u m'għandux ikun hemm iktar ksur ta' drittijiet ta' dawk li qegħdin jipprotestaw b'mod paċifiku. Dawk li qegħdin ikunu arrestati minħabba raġunijiet politiċi għandhom jinħelsu mill-ewwel rilevanti raġuni għalfejn kienu arrestati. U naħseb ukoll hemm xi ħaġa li tgħid li titkellem favur il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem l-Azerbajġan fil-fatt iffirma il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u huwa wkoll membru tal kunsill ta' Sigurtà għas-sena 2012-2013 u għandu l-obbligu wkoll illi fil-fatt għandhom ikunu mħarsa dawn id-drittijiet. Jiena naħseb ukoll li il-drittijiet tal vida għandhom ikunu dejjem imħarsa grazzi. Politika u issa naddu għal kelliema tal-gruppi politiċi. L-ewwel wieħed l-Onorevoli Posselt fis-semmi l PPE. Sur President, f'dak li għandu x'jaqsam is-sitwazzjoni fil-Azerbajġan aħna qegħdin ngħidu wkoll li Din il-kamra fil-fat fil-weekend ħasħares li u mux minħabba il-Eurovision Song Contest illi u ħajkun hemm u wkoll li kienet eh, fil-fatt eh, popolari iżda importanti ħafna li aħna nħarsu li situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u nafu li anka f'dak li għandu xaqsa id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Dan hija situazzjoni serja ħafna la Azerbajġan għamlu dan kollu fuq livell volontarju iżda aħna minnaħa tal-Azerbajġan qed nistennew li huma jaċċettaw li aħna narizzaw daqsxejn iktar birri għaxa jiġri fil-pajjiż U eh, il-fatt li qed jinqerdu dan il-bini, dawn id-djar, li qed jitneħħu dawn in-nies minn dan il-post fejn huma jgħixu s-soltu, l-abbuż ta' dawk in-nies li jipprotestaw b'mod paċifiku, il-pressjoni fuq il-ħelsin tal-reliġjuż, dan kollu m'għandux ikun aċċettabbli, u speċjalment minħabba l fat li għalina l-Azerbajġan huwa wieħed mill-imsieħba l-iktar importanti. Grazzi. Grazzi, u issa fissem l sendis Is-sur Reppo, President, il-Eurovision Song Contest fil-fat ġibet l-attenzjoni tal-medja fuq l-Azerbajġan u nisemmek użaw din importanz e użaw din l-okkazjoni biex juru is-sitwazzjoni miskina li jinsabu fija f'dak li għandix sama drittijiet tal-bniedem nies li meta tkellmu kritikaw il-gvern intefaw fil-ħabs il-sens ta' l-ispirtu ta' totalitarizmu għadu jeżiste fil-pajis. U għat t ta' din il- Is-suq li jirrispetta daw il drittijiet tal-bniedem nistgħu ngħinu f'dan ir-rigward pajis li tanti jgħat jikser daw id-drittijiet, l-autoritajiet dan il-pajjiż għandhom jirtiraw din il-liġi ta' teħid ta' art lejn l-istat u jagħtu kumpens. Is-servizz li estern tagħna irrid jieħu l-konsiderazzjoni u għall-attenzjoni tiegħu is-sitwazzjoni fl-Azerbajġan u tieħed azzjoni wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-priġunieri. U issa l-kellim li miss e, l-Onorevoli Gerbrandi fisem l-Alde. Grazzi, President dan l-aħħar xahar fil-Baku jina l-opportunità li nsaqsi lill-President Aljef u il-pjanijiet tiegħu għattitjib ta' situazzjoni ta' demokrazija u drittijiet ta' bniedem u libertà tal-medja f'pajjiżu, speċjalment meta nħarsu lejn il-Eurovision Song Contest il-ġimgħa. U bċertu konfidenza illi sorprendietni għalli li mem lebda raġuni għaliex is-sitwazzjoni għanda tiġi mtejba għax is-sitwazzjoni diġa edha perfetta. Jiena kont sorpriż bil-konfidenza tiegħu illa xejn ngħidu hekk illi id-dinja kollha u l-Unjoni Ewropea aħna interessati biss lill-Azerbajġan minħabba servizzi bħal gass illi jgħaddu minn dan il-pajjiż u maħnix interessati fuq in-nies li qed jgħixu f'dal pajjiż u jekk il-Komissarju Fuli qed jeti kritika dan il-situazzjoni ftiġi matwara, siġi matej wara, il-President Tana Barroso kien fil-pajjiż u ma tkellem xejn fuq id-dritt tal-bniedem, tkellem biss fuq l-enerġija u s-servizzi ta' gas li għaddu minn dal-pajjiż. Ejja nħallu l-interessi allura tal-gas u tal-enerġija jieħdu bħala ostaċ eh, fuq is-sitwazzjoni fil-Azerbajġan u hija ejdu għaw fuq il medda ta' żmien twil l-Unjoni Ewropea twetta tferma ħjar is-sitwazzjoni tal-enerġija u l-kummerċ milli tappoġġja l-reġim li għandna bħalissa, grazzi ħafna li hemm bħalissa fl-Azerbajġan u issa l-Onorevoli Paxka. Grazzi tal-kelma, Sur President, Sur Kommissarju L-Azerbajġan huwa pajjiż illi bħalissa b'mod attiv qed jipparteċipa fil-politika tal viċinata mal-Europa, anka permess ta' negozjati dwar l-ftim ta' assoċjazzjoni tal-Azerbajġan mal-Unjoni Ewropea. L-Azerbajġan kollu importanti ħafna bħala imsieħeb eh, ekonomiku, allura l-inter huwa naturali l-interess tagħna f'dal-pajjiż, imma meta naraw li situazzjoni tal-bniedem kull ma jmur s issir iktar imwera huwa dover tagħna li aħna nafżaw lil dawn l-imsieħba tagħna illi l-intimidazzjoni ta' ġurnalisti, NGOs u, u dawk li huma tagħna politikament mhix tajba l-governanza tajba. Allura jrid ikun hemm ċertu tip ta' ta' azzjoni diplomatika mal-Azerbajġan u ngħidulhom illi għandhom ipoġġu l-leġiżlazzjoni tagħhom skont skont l-standards internazzjonali tal-liġi bħal per eżempju eh, libertajiet ċivili, ġurnalizmu, ecc. Imma eh, l-servizz estern tal-Unjoni Ewropea għandu ikollu l-mandat biex jara kif għanna nimxu l qoddin fuq dan. U issa kelli moħra u nibdew bis-sinjura Korhola Fisam il-PPE. Grazzi, President l-Azerbajġan kellu ħafna attenzjoni minn ħadd l-medja minħabba l-Eurovision Song Contest. L-attenzjoni tal-medja imma hija pjuttost negattiva minħabba il-problemi ta' natura ta' drittijiet ta' bniedem. NGOs u koll batew anka ġurnalista, attivisti tal-medja soċjali ġew mitfuħan il-ħabs u anka medda Il-gvern hemmhekk għal ħafna u wiet ħafna biex itjeb is-sitwazzjoni. U prova itejjeb u iġeddet il-leġizlazzjoni hemm komitat ġdid illi ħares lejn violazzjoniet ta' drittijiet tal-bniedem irridu naraw imma illi dan il-komitat ikun verament indipendenti l-Azerbajġan huwa imsieħeb tagħna fil-viċinat bħala Unjoni Ewropea u għandu jaġixxi b'mod tajjeb meta naqblu fuq il-ftajim ta' assoċjazzjoni. Grazzi. U issa l-kelma l-Sinjura Krezzu. Sur President, grazzi tal-kelma. Ir-riżoluzzjoni tagħna tisħaq is-sitwazzjoni ta' dritti tal bnejedem fl-Azerbajġan imma hemm diversi u hemm diversi awtoritajiet li għandhom eh, jieħdu l-inizjattivi tagħhom. Issa bħala l-Eurovision Song Contest dan huwa ta' kull sens huwa simbolu ta' kultura ma wkoll qed isir qed iseħħ f'pajjiż fejn qegħdin fejn qed isiru ċerti abbużi anke mal-NGOs, eċċetera intimidazzjoni wkoll ta' ġurnalisti indipendenti u aħna u u anka espropriazzjoni xej trasparenti ta' proprjetà id-drittijiet nitlob il-Komissjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej biex jaħdmu fl-imkien ma l-Azerbajġan biex itejbu koll rispett tagħhom ma f'dak għandu semma drittijiet tal-bniedem blue card taċċetta mistoqsija Iva Kjoġbok. Grazzi, Sur President. Signora Kreto, nishtiq insaqsik dan ovvjament il-mistoqsijiet huma importanti imma inti taħseb illi di l-urġenza hija ġustifikata meta nżommu f'moħħna illi bħala bħala Unjoni Ewropea aħna nipparteċipaw fl-imkien ma l-Azerbajġan f'ħafna pjattaformi internazzjonali. L-Azerbajġan hija membru tal-Kunsil tal-Ewropa u dawn il-kwistjoni dawn il ġew diskussi għal armajn ħafna snin. Taħsbu li din riżoluzzjoni ħatejn biex insibu soluzzjoni għal problema. Grazzi. Issa f'dak li għandu x'jaqsam l-protezzjoni ta' diritti tal-bniedem għatmu għatart wis biex naġixxu. Mhux hekk biss imma jiena naqbel miegħek illi għandna nappoġġjaw l-integrazzjoni ta' dak il-pajjiż fis-sistemi ta' valur tal-Unjon li juma Ewropej. Imma m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal dak li qed jiġri fih dan l-Azerbajġan. Grazzi. Grazzi wissa issa Sinjura Nikolaj għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nuża din l-opportunità sabiex verament nagħmel kontribut għal din id-diskussjoni dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan u nixtieq nitkellem ukoll dwar l-istatus tal-urġenza tal-fatt li aħna nixtiequ nikkonkludu dawn il-fatti. Issa f'din il-kamra aħna qegħdin naraw illi iffirmajna u konna favur il-ftej mal l-Azerbajġan u fl-istess kamra issa qegħdin nitolbu li l-Azerbajġan għandhom isiru parti mill-Kusel ta' Sigurtà u aħna fil-fatt irridu naraw li huma ħajappoġġaw. Aħna meta verament qed nitkellmu bis-serjetà meta niddiskutu dan jew inkella naraw illi fil-fatt dawn ikun affarijiet li huma marbuta ma' affarijiet oħra. U rridu naraw li kun hemm verament proposti ta' soluzzjonijiet. Jiena naħseb illi l-Azerbajġan fil-fatt mhux biss qegħdin jitkellmu fuq dawn l-affarijiet iżbieħ iżda aħna nkorna linja koerenti, pożizzjoni u proċedura illi verament tista' tagħmlilna iktar kredibbli fajnejn iċ-ċittadini tagħna. Aħna ma nistgħux biss nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem iżda fl-istess ħin nitkellmu fuq l-aċċess tal-Unjoni Ewropea għal politika tal-enerġija u nkunu favur din it-tip ta' politika li tkun tista' tkun favur ċittadini Ewropej. Jiena naħseb li dawn ma żewġ affarijiet separati għandna verament niddiskutu l-kriterji għal politika tal-assoċjazzjoni u politika tal-ekonomija. Grazzi from him? Yes. Mistoqsija, l-Onorevol Nikolaj, Sinjura Nikola, intom tafu li aħna maħniġ diplomatiċi u maħniġ biznismen laqqas iżda aħna membri parlamentari li ni għanna dritti li nitkellmu. Inti taf, Sinjura, illi ħin kollu għedin aħna nipruvaw nitkellmu u naraw is-sitwazzjoni kifini fir-Russja u fl-Ukrajina per eżempju. ħin kollu aħna rridu naħdmu mal-imsieħba tagħna u nippruvaw inħarsu drittijiet tal bnidem Dan huwa x-xogħol tagħna, Sinjura. De acord, uh, stimate colegi, privilegiat. Iva, għandek raġun. Iżda, jina daċċej kurjuża, inti kont votajt favur dan il-ftim ta' assoċjazzjoni mħabba anka qabel kena dan, il-kriterju fil-fat ta' drittijiet tal-bnieta ma nistawx aħna eh, naħdmu fuq miżuri doppji fil-fat u differenti. Grazzi. Requests for għanna issa seba tal-biet fil-KHDI u nibdew mis-Sinjura Sarid. Erittäin tyytyväinen siitä. Grazie, President kontenta ħafna bil-fatt li l-Parlament Ewropew qed jesprimi l-opinjoni tim tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' sitwazzjoni ta' dritt tal-bniedem fl-Azerbajġan. Emmek għandhom kampanja ta' pubbliċità li hija artifiċjali f'dak li għandu x'jaqsa ma' l-Eurovision Song Contest li qed isir hemmhekk imma fil-fatt ħafna ma ġarax fil-kamp ta' drittijiet tal-bniedem u l-komunità internazzjonali qed tkun għamja għas-sitwazzjoni vera vera. Issa qegħdin nikkritikaw il-pajjiż imma l-kritika mhijiex permessa f'dak il-pajjiż iċ ċensura ħaj sopravvent u f'kull parti tal-ħajja, kull parti tal-ħajja edbati minn din iċ-ċensura, grazzi. U wissal il-kellima li jmissija s-sinjura jakkansari. Grazzi President tal-kelma, anka jien nixtieq ningrazzja l-kollega tiegħi ta' qabli Sarja Saja, anka kollegi oħra li tkellmu qabli Kien importanti ħafna li jkollna din it-tip ta' riżoluzzjoni huwa importanti ħafna li l-Parlament Ewropew jisħaq fuq l-awtoritajiet tal-Azerbajġan biex jeħilsu il-priġunieri politiċi u priġunieri oħra li ġew imsakra raġunijiet politiċi Jien ukoll nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi il-Parlament Ewropew se jisegwi mill-qrib l-iżvilupp tal-dak il-pajjiż, speċjalment wara l-Eurovision Song Contest. Dan il-kontest ta' kant u avveniment importanti u nixtieq e, e, nissuġġerixxi li daw kollha illi jieħdu parti f'dan il-kontest biex biex ikkantaw b'mod illi jiġu meħlusa il-priġunieri politiċi. Mux sew li nis bil-forsi kunu jiexu f-periodu ta' bizza. Grazzi l-kellim li jmiss fiħ dan il għaj. Għal-minuta wahda. Grazzi ħafna jiena nappoġġa l-abbozz ta' riżoluzzjoni il-futur tal-Azerbajġan hija tal-qalbna ħafna hija huwa pajjiż li għandu tradizzjoni kbira, storja kbira, glorjuża u qed jipprova e, isir membru tal-familja Ewropea u jipparteċipa kemm jista' mill-qrib anke mill-championships għaddejjin hemm il-Eurovision Song Contest imma jekk l-Azerbajġan irrid il-futur tiegħu jkun fih dan l-Ewropa, irrid jirrispetta l-istandards tagħna ta' drittijiet tal-bniedem u għamlek naħseb mhuwiex qed ikun ta' suċċess u wasal iż-żmien naħseb illi nitkellmu dwar dan u nappellaw lill awtoritajiet tem, speċjalment f'dak fi żmien meta l-attenzjoni hija kollha fuq dal-pajjiż. L-Onorevoli Fusjeska hija l-kellima li jmiss fil-KHDI u għal-kellim li jmiss. Grazzi, President, Aziz Komissarju, naħseb li konklużjoni hija waħda sempliċi ħafna f'daw l-aħħar 20 sena minn meta kellu l-indipendenza tiegħu aħna erajna kif progress ekonomiku kbir sar fl-Azerbajġan huwa wieħed mill-tigri ekonomiċi fid-dinja imma il-proċess eh, il-proċess eh, ta' drittijiet tal-bniedem u ta' demokrazija mhuwiex miexi appari passu mat-titjib eh, ekonomiku meta nitkellmu fuq eh, libertà ta' espressjoni hemm ħafna eżempji ta' ksurijiet ċari u miftuħa bla biża f'dan id-rigward li jitkellmu favur il-ġurnalisti u ġurnalisti li jiġu akkużati li ma jistawx jeżerċitaw il-professjoni tagħhom bċerta libertà u sitra jintefaw il-ħabs. Hemm ġurnalisti li wara li jkunu ippubblikaw żewġ artikli fil-istampa reġjonali jiġu jintefaw madwar 10 snin fil-ħabs. Dinja sempliċement mhix aċċettabbli u hija ħaġa sfortunata li aħna ma tkellimniex daqshekk Eh, ċar fuq Baku waqt is-summit. Il-kellimni nissa l-minuta. Grazzi President id-drittijiet tal bnidem speċjalment fil-politika tal-viċinat mal-Unjoni Ewropea huma ta' importanza kbira. F'ċerti każijiet jekk ma jkunx hemm raġunijiet oħra m'għandniex ikollna x'naqsmu magħhom iva ovvja. Fil-każ ta' Azerbajġan irridu naraw x'inhi l-urġenza. Jidher li forsi li l-Eurovision Song Contest il-fatt li l-autoritajiet qegħdin jintafaw fuq il-ċittadini wara l-Eurovision Song Contest Pala riżultat ta' dak kollu naħseb hemm riżoluzzjoni u ħadd rinforza fuq il-hardliners biex e, li aħjar allura nipposponu din l-approvazzjoni ta' din il-, din il, il dispozizjoni u jkollna aktar ma' mal-autoritajiet ta' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. U issa l-kellim li jmiss u għassur. Ah, hemm blue card. Missur Posalt, tista' taċċetta iva l-mistoqsija, għandek il-kelma. Kollega, tiftaf inti li il-ġimgħa sieħa sa qabel son kontes f'Paku kien hemm bosta nies li kienu qegħdin jipprotestaw u kienu wkoll provaw jitwaqfu mill-autoritajiet u inti taħseb li dan għandu jkun postpost allura para deċiżjoni qabel ma sakemm dawn in-nies ma jkunu ma jkunu xedin il-ħabs. Iva, jina segwej dan l-avveniment tal-pajis li ju interess interessanti huwa fil-Herald Tribune kien hemm dimostrazzjoni paċifika għaddit mit-toroq prinċipali mingħajr problema hemm ċerti affarijiet li rridu niddiskutu bid-dettal mal-awtoritajiet temmek. Imma li qed ngħid jien huwa li dan mhuwiex il-mod kif aħna niġi xi ara kemm hawn nies bħalissa llum. Dan mhux il-mod kif aħna niffaċċjaw pajjiż li huwa daqshekk importanti u li qiegħed li huwa imsieħeb daqshekk strateġiku fil-politika ta' viċinat mal-Unjoni Ewropea. Grazzi li kellim li Grazzi President il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ ta' demokrazija u stat ta' dritt u libertà u ta' espressjoni huma bażiċi bħala prinċipji tal-Unjoni Ewropea u nitolbu dan mill-imsiebba tagħna li stess għandu japplika l-Azerbajġan u għalhekk għandna nosservaw dak li qed isir dal-pajjiż u jekk hemm il-ħtieġa li għandu jiġi kritikat ukoll u jiena naħseb illi il-gvern Azerbajġani għandu jkun interessat fil-tip ta' kritika u allura jiena naħseb li aħna għandna kemm jista' jkun malajr nibdew diskussjonijiet mal-organizzazzjonijiet dwar il-crackdown ta' protesti paċifiċi u intimidazzjoni ta' ġurnalisti jew attivisti ta' diritti tal-bniedem jiena naħseb li da kollu għandu jsir immediatament riżolt. Dan huwa l-inqas li għandna nitolbu mill-Azerbajġan bħala pajjiż imsieħeb tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna nodottaw din ir-riżoluzzjoni issa. Signora Anna Gomes. President Barroso mar tal-waqt mar melux baku baqa siket fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem hemmhekk. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem marru għall-ar minkejja li kien hemm kumment li qed jgħidu li qed jagħmlu avvanzi fil-dritti tal-bniedem. Kien hemm intimidazzjoni kontra l-attivisti, ġurnalisti u dawn qed iseħħu anke matul din id-diskussjoni fil-ġimgħa tal-Festival tal-Kanzunetta Eurovision. L-Unjoni Ewropea tinkludi klawżoli wkoll fuq il-riformi demokratiċi u ta' dritti tal-bniedem, speċjalment tal-libertà tal-istampa u libertà tal-espressjoni. tal libertà tal espressjoni Irrid ikun hemm mekkaniżmu apposta sabiex bekk dawn ir-riformi jseħħu u anke inkluż is-sanzjonijiet. Il-Kummissarju Potoċnik issejk jogħġbok. Grazzi President, membri onorevoli, l-Unjoni Ewropea u r-relazzjoni tagħha mal-Azerbajġan għadhom laħqux il-milja tal-potenzjal tagħhom biex ikun hemm assoċjazzjoni politika u integrazzjoni ekonomika mal-Unjoni Ewropea tal-Azerbajġan, l-Azerbajġan tittamel aktar sforzi sabiex bekk iżomm mal-pjanijiet ta' azzjoni u l-impenji tagħhom biex ikun hemm aktar demokrazija anke fil-proċessi elettorali, il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, l-libertajiet fundamentali u l-indipendenza tal-ġudikatura. Din qed tiġi riflessa wkoll fil-rapport ta' progress tal-politika tal-viċinat maħruġ fil-5 ta' Mejju it-takis ta' mowġa ta' azzjonijiet ta' protesti moderati f'Marzu u anki rally f'Baku nar 2 ta' April eh, kien xkiel fuq il-demokrazija u drittijiet tal-bniedem ta' dan il-pajis u wera non konformità ma' l-impenji li ħadu ma' l-Unjoni Ewropea u fil-qafas tal-Konsil tal-Ewropa u l-OSCE. Fl-istess ħin, l-Unjoni Ewropea tilqa il-ħelsin ta' 16 ta' Mejju ta' Elnor Mitsidli u tittama li nħelsu aktar nies f'jum ir-Repubblika il-25 ta' Mejju. Kien hemm rapporti frekwenti ta' tkazbit ta' drittijiet tal-niedem, anki espropjazzjonijiet imġela, anki mingħajr eh, sentenzi mill-qorti u mingħajr ebda notifika ta' xejn. Għadna rridu naraw kif ir-regoli ġodda fuq l-espropjazzjoni u tkeċċijiet mid-dar minn dottata mill kunsill tal-Ministri fil- 22 eh, ta' frar jiġu implementati u kif ħajtejbu din is-sitwazzjoni. Ħafna minnkom semmow il-Festival tal-Kanzunetta Eurovision. Dan ta' tiqat opportunità l-autoritajiet tal-Azerbajġan. Iżda l-opportunità jider li ma teħdiċ il-16 ta' Mejju fil-konferenza tal-libertà tal-mezzi ta' xandir organizzata mill-kampanja Sing eh, for Democracy ma kienx hemm kritika minnaħa tal-awtoritajiet iżda ma ma għarfitna li kien hemm eh, titjib fis-sitwazzjoni ta' ġurnalista investigat eh, Kadija Ismailova li kienet akkużata minħabba rikatti. Kienem ħafna attivisti tal-oppożizzjoni mbagħad meħlusa xi 60 km l bot minn Baku. L-ambjent tal-mezzi tax-xandir huwa mxekkel minn ħafna impożizzjonijiet ta' autoċensura u ħafna xkil fil-professjoni ta' ġurnalisti Eżempju bħal dawn jinkludu detenzjoni ta' żewġ ġurnalisti fil- belt ta' Kuba u numru ta' arresti fuq numru ta' ġurnalisti fuq spionaċ fuq l-Iran. Sfortunatament hemm ħafna aktar każijiet minn dawn. Palma semma il-Kummissarju Fula kellu żjara f'Baku ħajkollu kellu zjara mit-2 sa l-4 ta' april fil laqgħa tal-Euronest tagħtu l-opportunità biex jisħaq il-tħassib li jiżdied tal-Unjoni Ewropea fuq livell li politiku. L-Unjoni Ewropea tenni li l-Azerbajġan għandha bżonn kompli tirrispetta l-impenji tagħha fil-qafas tal-Kunsill tal-Ewropa u anke l-Subija tal-Vant. Palma tafu l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan għandhom agenda bilaterali komprensiva u importanti. Il-prinċipju lini li l-Unjoni Ewropea tibni relazzjoni ma' kwalinkwa pajis huwa rispetta drittijiet tal-niedem, demokrazija u l-istat ta' dritt. Jekk dawn jiġu kompromessi, imbagħad il-kooperazzjoni tagħna titlef l-essenza tagħha. Hemm trasparenza sħiħa dwar kif l-evaluazzjoni tisiru fl-Unjoni Ewropea fil-rigward kazbir ta' drittijiet tal-bniedem ma' kwalinkwa pajis. U anke rapport tal-IMP maħruġ f'Mejju jirrifletti din l-evaluazzjoni fiċ-ċar. Fl-aħħar l-implementazzjoni sħiħa tal-politika Ewropea tal-viċinat u l-pjantazzjoni tiegħu hija mistennija il-priġunieri politiċi għandhom jinħelsu u l-libertà tal-ġemma u tal-espressjoni għandhom jiġu garantiti. L-Unjoni Ewropea titlob l-Azerbajġan biex testendi stedina l-rapporter speċjali tal-Assemblea Parlamentari tal kunsill tal-Ewropa għal proġenieri politiċi. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Rċevejt sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni nagħlaq dan id-dibattitu u l-votazzjoni ser isseħ wara id-dibattiti kollha tal-lum wara l-ofsenar il-sitwazzjoni tar